sinar Il-seduta li mis sir għada l-erba 22 ta' april mid-9 sal-sija eh, un bat wara sinar sa' nofsil lejn